f'dan iż-żmien tal minit fejn kunem hemm dal-bejħ tal minit u xiri aħna verament illejla eh, qegħdin fil-vistu. Grazzi, signura. Assolutament. Jina żgura illi aħna l-koll naqsmu sentimenti ta' solidarjetà u nħossu għal dawk illi daħlu illi huma imdaħla f'dan l-inċident. U ngħaddu issa għal punt li jmiss fuq l-aġenda li huwa dikerazzjoni mill-Viċi Presidenta tal-Affarijiet Barranin dwar id-darba dwar il-summit bejn l-Unjoni Ewropea u Russja. Sinjura Ashton. Grazzi, Signora President, u għal darbohra nishtiq nibat il-kondoljanzi tiegħi eh, għal dawk li mietu u dawk li weġġaw ukoll fil-inċident li seħ fil-jeġ il għan nofsinar. Signora President, l um niħu l-opportunità biex nitkellem fuq is summit bej bejn l-Unjoni Ewropea u Russja illi se jisir fi Brussel ħajibda għada fil-axija bħala introduzzjoni fuq l-elezzjoni kif jafu l-istat il-membri aħna dawn l-elezzjoni saru fl-4 ta' Deċembru aħna meta fl-Ulju diskutejna dwar dawk l-elezzjoni jina kon diġa tħassibt u rejt tħassib dwar il-restrizzjoni għal pluralizmu politiku B'segwitu ta' dak illum tal-esklużjoni ta' diversi partiti fl-oppożizzjoni huwa il-problema prinċipali ta' dawk l-elezzjonijiet u mesna rajna u rajna rapporti bħal per esempio nuqqas ta' imparzjalità minnaħa tal-medja fir-rapportar kif ukoll il-fatt ta' tal-partit politiku prinċipali u relazzjon tiegħu mal-istat. Dan qed rajna u koll violenza minnaħat tal-polizija e, eh, dawk li kienu għet jipprotestaw u dawk li kienu għet għas sempliciment ta' osservaturi. Sima President, jiena kontenta bl-istruzzjonijiet tal-President Medvedev ta' Russja biex l-akkużi kollha jiġu investigati kif suppost. U uh, fir-Russja hemm sistema ġudizzjarja li jagħtu lokal dan u nittama illi s-sistema ġudizzjarja u l-eżitu tagħha jiġi rispettat hemm ħafna organizzazzjonijiet li se joħorġu rapporti aħħarin tagħhom delwat dil-problema tittiġi indirizzat mill-autoritajiet biex bekk ikun hemm eh, f'Marzu li ġej elezzjoniet presidenzjali ġus irridu nirkonoxxu wkoll ir-Rus li n-nies iċ-ċittadini Russi għandhom eh, għamlu kull ma setaw biex juru eh, dissodisfazzjon sodisfazzjon tagħhom. Għal ħafna kommentaturi huma jaħsbu kwistjoniet bħal korruzzjoni, nuqqas ta' libertajiet politiċi billi u drittijiet billi jivvutaw għal partit partiti oħra eh, waslu għal riżultat minn 64% għal inqas minn 45% eh, fil-partit eh, fil-gvern. Il-Prim Ministru Putin u l-President Medvedev irrikonċew daw il-problemi. Kifet fl-Ulju l-istituzzjonijiet għandhom jiddependu fuq l-istituzzjonijiet bħala mexxej għandhom jiddependu fuq l-azlit tal-poplu u aħna għanna e, aħna għanna rabtiet mill-qrib ma' Russi rridu naħdmu bħala imsiħba strateġiċi u b'dan il-mod illi dan is-summit jista' jwieġeb għal problemi illi e, hemm bħalissa kif ukoll problemi madwar id-dinja hemm bżonn ukoll ta' tisħiħ tal u sem parteċipattiv dak li għandu jisasam l-istituzzjonijiet diversi. Aħna se nkomplu nħarsu u ħanitkellmu fuq dawn l-elezzjonijiet fis-summit li ħajibdada aħna interessati ħafna li Russja tidħol bisħiħ f'dak li għandu xaqsam ma l-istituzzjoniet kollha u jina kontenta li qed nirrapporta illi dan l-ingaġġament kostruttiv fil-fatt jaħdem u qed joħorġu ċerti riżultati. Ħan nitkellem fuq id-dħul ta' Russja fil-WTO li ħajġi deċiż f'Ġinevra nhar il-ġimgħa l-Unjoni Ewropea hija kruċjali ħafna bħala partiċipant fil 18 il-membru. Jien ukoll għandi eh, għandi esperjenza fi WTO. Dan ħajif li jitlu fi WTO ifisser li ħajin fetaħ kapitlu ġdid fi relazzjonijiet tagħna biex ikollna rabtiet ferm iktar mill-qrib u anka protezzjoni ta' kumpaniji minn deċiżjonijiet arbitrarji. Tħul bħala membri fi WTO iwassal ukoll għal iktar ftehim aħħari f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-Unjoni Ewropea u r Russja implementazzjoni sħiħa wkoll tal-vjaġġar dak għandu xasama waiver ta' visas dan ifisser organizzazzjoni tħafna f'dak għandu xasama l-politika tal-migrazzjoni u ġestjoni tal-ġestjoni tal- ta' fuq il-konfini dal-kuntat fost il-ċittadini diversi jagħmilha possibbli jkollna skambju ta' valuri u anka <clears throat> f'dak eh, eh, li għandu xaqsamma il-valuri u skambju ta' idejat. <clears throat> Fis-summit aħna se nifisizzaw mill-ġdid il-din mhix kwistjoni biss ta' teknoloġija u dritt tal liġi u drittijiet ta' ċittadini imma jfisser ukoll li jkun hemm ġustizzja wkoll għall kumpaniji u dan kollu huwa kruċjali għall modernizzazzjoni. Nixtieq nispiċċa billi nsemmi ngħid xi ħaġa fuq il-politika barranija. Russja hija msieħba maġġuri għall-Unjoni Ewropea biex nibnu approċċ komuni u nitkellmu fuq kwistjonijiet dinjiji. Ġeneralment aħna jirnexxielna imma xi kultant invarjaw fl-opinjonijiet. Eżempju bħal dan huwa s-Sirja li ħan nitkellmu fuq fis-summit. aħna irnexxielna nibdew taħdidiet tal-lekkim seħa 5 plus 2 ħankomplu ningaġġaw uh, għal appoġġ u sforzi ta' medjazzjoni ta' malla barak kif diġa semmejt jiena mort uh, fin-naħa tisfel tal-Kawkasus u hemm ħafna tensjoni u di stajt nara fir-reġjun kollu. komplu biex e, biex e, nitkellmu ma' Russja fuq il-Ġorġa u hemm bżonn li Russja tkompli e, għad trid tagħmel fattwali dak li wedet dak li għandu x'jaqsam mal-Ġorġa. Dawn huma kwistjonijiet, Sinjura President, li għandha x'taqsam mal-ekonomiji tagħna kif inneħħu l-konfini f'dak li għandu xaqsam ma' vjaġġar u kummerċ, aħna rridu iktar illi id-drittijiet tal-ċittadini tagħna jiġu kollha flimkien u jkunu komuni. L-ambizzjoni tagħna hija li relazzjonijiet tagħna ma' Russja jimxu l qudiem permezz tal-proċess ta' modernizzazzjoni. Irrid ikun ekonomiku kif ukoll politiku. Grazzi, sinjura Komissarju, u issa fissem il-gruppi il politiċi nibdew eh, bl-ewwel kellim. Sinjura, dan huwa punt importanti ħafna lina qabel is-summit ma' Russja għax kien hemm bidla enormi f'dak li għandix jaqsam mal-burdati fost il-popolazzjoni russa u jien naħseb illi l-iktar l-iktar bidla importanti ġrat. Huwa fl-attitudni ta' u kif jaħsbuha iċ-ċittadini Russi il-fatt li jissa din jieħdu parti attiva f'daw l-elezzjonijiet u li qed umu kontra ir-reġim. Bħalla it-tieni punt rridu nieħdu nota illi il-partit ta' Sur Putin sar partit f'minoranza saret laqa il-ġimgħa l-oħra fejn il-mexxejja politiċi tal-Oppożizzjoni fi Brussell u kien ċar li anka dan id-49% mhuwiex ta' min joqgħod fuqu u dir riżultat veru jista' jkun madwar 30% fil-fatt. Il-kwistjoni il-mistoqsija huwa ġewwa l-Unjoni Ewropea x'se nagħmlu, kif nistgħu ngħinu biex nirristawraw id-demokrazija fir-Russja. Naħseb li nagħmlu l-affarijiet kif qabel konna business as usual mhux tajjeb. Kif mm, kellima qalet il-mexxejja fil-Russja kienu bisset jippretendu li għandhom demokrazija u jippretendu kolli aħna din nemnuha. Issa wasal dal-ħda żmien spiċċa u rridu nirreaġixxu. Kif irreaġixxejna f'dik ir-rebbija arbija! Irrid tkun hemm e, rebbija russa wkoll. Allura nitolbok sinjura rappreżentant ola biex tibad dan il-messaġġ lil kontraparti tagħna Russi li għandna qegħdin nieħdu demokrazija b'mod serju. L-intenzjonijiet tal-votanti Russi noħduhom serji ħafna u il-mexxejja jridu jinbidlu dit-darba U da jinkludi wkoll li nagħmlu restrizzjonijiet fuq uffiċjali li huma ħatja ta' li ġara sur Barrizzi u nġibu bidla. Grazzi. Grazzi sur Kalem. U issa sur Swoboda għazeċ minuti. Grazzi, Signora President. għanna summit importanti ħafna u djemna bżewċ fuq zewċ aspetti l-ewel, id-dialogu li għandu jkollna ma' l-mexxejja ta' Russja Ovvjament il-Rus il-konklużjoni ta' tħul fil-WTO il-liberalizzazzjoni tal-viżi kif ukoll ftejim ta' kooperazzjoni kummerċjali. <clears throat> Allura rridu nerġgħu nibdew fuq dawn il-kwistjonijiet. Imma għandna wkoll problemi oħra u affarijiet ukoll li inti semmejt u ningrazzjak ħafna tal-li semmejtom. Naħseb dan huwa sinjal ta' maturità fost il-popolazzjoni russa u kif il-kollega tiegħi il-fatt li huma ma jridux illi kull ma joħroġ mill-Kremlin ikun ben fatt. Naħseb għandna nuru appoġġ li soċjetà ċivili li qiegħda tipprova tikkonvinċi li l-establishment politiku illi hemm hemm mod ieħor kif isiru l-affarijiet mod demokratiku u dan huwa l-punt li aħna għandna nsegwu u kif hemm ir-riżoluzzjoni konġunta bħala rappreżentantolja, sinjura, qed nitolbu l-Kummissjoni li tħares verament u tikkonsidra b'mod serju dan il-każ u b'mod onest fil-bidu ta' novembru jitqajt ma' kollega tiegħi mir-Russja u rajna li kien se jkun hemm problemi fir-riżultati tal-elezzjoni u nispera li din inkjesta toħroġ b'riżultati effettivi. fi fjannar nittamaw li kunem smieħ fil-Parlament Ewropew bil-imsieħba kollha ma' soċjetà ċivili kollha biex bekk ikollna stampa verament miftuħa u ċara. U allura jim namel appell f'din riżoluzzjoni konġunta dwar l-elezzjoni parlamentari biex terġa ssir tirrepeti ruħa. Ejja nħarsu lejn il-fatti, forsi nistgħu noħorġu għal riżultat. Forsi il-Kummissjoni Medevdev toħroġ bċerti rizultati, eh, riżultati, bi konna riżoluzzjoni eh, ideja ċara eh, biex qabel ma naslu għal dal-konklużjoni. Grazzi, Issu Swoboda u issa s-Sinjura Ojuland għal 10 minuti dak għandu xasam relazzjoni ma' Russja hija kwistjoni tal-leġitimità ta' dawn l-elezzjonijiet. Il-konklużjoniet preliminari ta' organizzazzjoni ta' monitoraġġ internazzjonali qed juru illi kif inhu id-dum il-Parlament Russu bħalissa mhuwiex mhuwiex suppost hija temm in-nies iċ-ċittadini Russi ma jnatawx id-drittijiet kostituzzjonali tagħhom u frankament bħal ħafna ċittadini Russi ma nemminx il-President Russu se verament jiverifika r-riżultati ta' dawn l-elezzjonijiet. Għalkemm ir-Russja kienet u ħatibqa' imsieħeb importanti tagħna fċiħ demokrazija naħseb l-Unjoni Ewropea għandha tiċċaqlaq mill-pożizzjoni tagħha. Eh, L-Unjoni Ewropea għandha bżonn eh, tara x'ħat tagħmel kif sa tiffaċċja daw l-awtoritajiet li ma li ma jirriflettux il-xewqa il, il, il, il, il, il, il, il, il, taċ-ċittadini Russi ma jistax ikun inkomplu sejrin eh, bil-mod kif eh, il-mod eh, kif, kif ir-Russja issir pajjiż autokratiku u aħna nkomplu nirrelataw magħha isu għat ma xej xejn. Nitlob lil Lady Ashton biex tinsisti li dawn id-dimostranti li b'mod paċifiku ġew arrestati jiġu meħlusa. It-tieni l-awtoritajiet Russi jridu jiġu mfakra bl-obbligi internazzjonali tagħha tagħha, speċjalment dak li għandu x'għażam ma dak li ħareġ l osi e u l-Kunsil tal-Ewropa. Irrid ikun hemm fir-Russja elezzjonijiet liberi u ħilsa. Grazzi. Frau Präsidentin, hohe Vertreterin, der EU-Russland-Gipfel findet diese Woche in einer äußerst Grazie ħafna, President. Is-summit jittisir f'żmien tassew kruċjali U dan il-ġejjieni tar-rapporti tagħna ma' dawn pajjiżi ser jiddependi fuq jekk ir-Russja lest li jagħmel proċess ta' modernizzazzjoni u li jkun hemm iktar demokrazija u iktar stat ta' dritt. Meta jiġu għal NGO Wallace dan qed jgħidilna li ħafna manipolazzjoni li qed isseħħ. U kif jafu, kif nafu l-United Russia ma kisbux maġġoranza, kien hemm l-eluf li ħarġu jipprotestaw fit-toroq għaliex kienu jħossu għam li qarqu bihom. U memx l-assenijiet ħilsa fejn il-partiti tal-oppozizjoni jistaw jisamaw leħenom. Aħna l-anappoġaw il-Movimenta Demokrazija u sejħa għal elezzjonijiet ġodda Ma jistawx naqbdu u bom li jiprofaw jifendu għal rasom. Waħedhom. Aħna tħarsu lejn ira ġdida, mux in tfaw il-pis kollu fuq spallitom. ċaħt nistennew mill-President Mevdev illi kien il-President tal-ħames snin. Aħna nafu li jek inti musa taġiċi kontra dawk illi għedin ibabsu fil-elezzjonijiet, da mus sewa da ma mer xejn biex jipprovaj Eh, irranġa s-situazzjoni u jitċara. L-istaġġara fil-Kawkazi, fejn il-President Mevlev kellu ċans li jwettaq eh, dak li kienu jed. Li seta jgħamil il-Viċi President seta jkanċella l-istinijiet u jirġa jibda minn bidu. L-Unjoni, x'qed jiġri? Qed ngħidu dan li l-Istati Uniti manipulaw in-nies u li l-armi kienu għedin jċirkulaw jitqasmu. Iżda fil-fat palissa il-fat jibqa illi li miex demokrazija sovrana il-ftit nis li għedin eh, jiddeċidu xter jiġri u kif għandu jiġri u għahna nabżon relazzjoni trasparenzi u hilsa biex nkunu nistaw nikontentaw il- poplu. Nittamaw illi kolla tivvota favorata. Grazzi issa Istur Magawski. Grazzi tassew. President, Komissarju, nixtieq nibda billi nirringrazzjak tal-li fakkartna illi Russja ittaqaw mal-kriterji tagħhom il-laħqu l-kriterji tagħhom illi suppost kellhom imet uġbir taħt il-pjan Sarkozy. Għax tal-li semmejtu dan fis-samenta. Xtaqnejn xi ħaġa dwar din il-falliment li wieħed jaġixxi natura demokratika tal-elezzjonijiet u il-soċjetà ċivili fir-Russja. Is-Sur is Sur Svoboda, Sur Royland, Sur Schulz, il kolt tkellmu dwarha. l sijar huma determinat ħafna fuq dil-kwistjoni. Issa il-soċjetà Russa qiegħda tiftaħ għajnejha għas-sitwazzjoni u biżżekk illi aħna nistgħu nkunu nistgħu koplu nagħmlu kummerċ magħhom bħala pajjiż u għalhekk nappoġġawhom fil-ambizzjoni xewqa taħ tal-poplu. Grazzi, eh, Sir Schultz il-sħubijiet strateġiċi jridu jirrappreżentaw interessi fuq żewġ naħat jidu ħarsu lejn il-kondizzjonijiet ta' ixin għal kulħadd sfidi komuni li jridu nsolvu minn ta' strateġija aħna wkoll irridu naħdmu flimkien u naħdmu u nimxu l qoddim Aħna rridu niksbu riżultati tangibli, hemm deċiżjonijiet politiċi u proċessi ta' t deċiżjonijiet illi jridu jsiru mod trasparenti il kol naqblu illi aħna ma nistawx nimxu l-qoddim minn ma jkollna sikurta komuni, jista ma nistawx nifmu kif dan il-sikurta komuni ma nistawx nibduha mod konġunt. Aħna supposta niddiskutuha fuq l-agenda e, u jiena nidrilli li fis li miżden ma punt irridu nitkellmu dwaru ti konna deċiżjoni fin kolon kif kif il-flejs flus jintifqu fuq pereżempju kwistjoni tal-armi u nħarsu lejn il-relazzjoni ta' subija bejn il-pajjiżi, bejn l-Unjoni u r-Russja. Aħna rridu naraw il ċittadini kollha ma' voluti u jdawn jisun jibbenefikaw mill-avvanz ekonomiċi. Nasib l-kwistjoni tal-prosperità huma omet kif aħna nistgħu nħarsu lejn l autoritajt eġeġixu ma rridux irridu li ikunem hemm dawn il-kriterji li m'għadhomx jgħoddu li ikun hemm involviment tal-partijiet kollha interessati involuti u naħseb illi l-nies tal-poplu tar-Russu nhar is li għadda tkellmu dwar eh, kontra il-mod kif qed jiġu mex il-pajjiż tagħhom u aħna nappoġġawhom. Grazzi sul balter għal-minuta. Minuta biss irid tinisħaq fuq dan il-punt. Grazzi, President kienem allarm tal-influenza Um, mill-Ministru tas-Saħħa tar-Russja imma mlet ibda differenza. telef persuna xorta waħda ħarġu fit-triq minkejja dan it-twistija tal-epidemija biex eh, jiprotestaw. U dan juri biċar li dan minna ta' misru kienet manuvra politika spaċċata. U aħna rridu eh, imbidlu il-korp kollu Eh, tal-politika ta' kif jimxi proċess politiku fil-Russja. Il-mexxejdu jkunu jistgħu jmaqdrilhom infushom, speċjalment qabel issa ma jasol l-elezzjonijiet tal-2012, rappreżentantuali dan kien din kienet kwistjoni domestika Russja, iżda nixtieq insemmi xi ħaġa Illi dan għandu affett fuq il-politika esterna tagħhom. X'huma ċansijiet li Russja jimxu iktar f'direzzjoni pożittiva meta Niġu għal dizgwit li hemm mal-Iran fuq il-kwistjoni nukleari. Tasab li ħajsibu soluzzjoni għal dan it-tilwi naf li d-dossier priorità għolja għal negozjati bejnietom, specialment meta President Mefdef għaddej minn din dan la zmini bes. Grazie, President. Dan is-summit għandu xieqsam mal- Relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Russja. Almenu hekk hemm miktub fl-aġenda. Imma l-Unjoni u Russja kif jistgħu jisaħħu lil xulxin? Jekk dan huwa l-isfond, dan jista' jsarraf f'summit pożittiv. Li russja tkun qed forsi tkun tista' tidħol, tipprova tidħol fil-Sovjet WTO, Dan jista' jwassal biex nħaffu il-ftim ta' sovija magħhom. Mm, u din hija xi ħaġa li tassew neħtiġuha. Għadna ċert investiment, teknoloġiji, dan għandhom bżonn tisħiħ reċiproku li jkun hemm nuqqas ta' diskriminazzjoni dan kollu li wassal għal ġid komuni. Iżda, President, jekk dan huwa dinja subija mela għandna għandha tkun imsejsa fuq valuri ġenwini. U rappresentantoli fakritna fuq dan il-demokrazija stata dritti drittijiet ċivili huma essenzjali. Ir-Russja wrid illi bl-elezzjonijiet jaddew dan ir-rispett ma mġiex imħares. Hemm ħafna mill-elettorat illi votaw għal partit partikolari li waqar mill żmien il-komuniżmu. Mhux rispetta dan id-dritt fundamentali huwa essenzjali aħna nippruvaw nivvitaw sitwazzjoni fejn terġa' tinqala din l-istess eh, traġedja eh, fejn l-istess nuqqas ta' rispett ta' lezzjonijiet ħilsa irġa' isir. Issa, se jkun hemm il-lezzjonijiet uffiċjali għal biex eh, eleġġu il-President Russu li jmiss. Valu, pajis li jivvalwa u jagħti tant valur importanza lil eh, drittijiet. jrid eh, ikun pajjiżi ta' sew jirrifletti il-proċess demokratiku. Grazzi. Sir Fleckenstein. President, Senjora Ashton, jina ma nistana għamna xejn aktar li fil-li nkompli intenni dak li għalet Senjora Reutman fuq il-elezzjonijiet. L-appell tagħna li komi għalli t-tamela ċara li l-President Russu il aħna nixtiequ naraw l-klim tiegħu li sarfu fil-fatti. Istur Robert għandu raġun, beta jissuġġerixxi illi għandna nkollna smih ma' partijiet kollha interessati. Ġala darba l-OSCE idrissa il-rapport tiegħu. U nasibx li ta' min jitlob li jkun hemm elezzjonijiet ġodda jekk qabel ma jaraw dan ir-rapport, is-sur Kemlin ħareġ mill-kamra iżda nixtieq ngħidlu ħaġa. Dan qal li d-demonstrazzjonijiet u protesti fir-Russja huma u ċans għalina, forsi ma forsi kien problem ta' interpretazzjoni, ma fil-verità hija opportunità għal-Russi, għal poplu Russu. U Għalhekk li noqgħod attenti kif nitkellmu. Lezzjonijiet ħajkunu punt importanti fis-summit fuq l-aġenda, iżda ħajkun summit ta' fiduċa reċiproka. Idu nissu fuq li xaffarijiet. Il-negozjat ta' subija ta' WTO ilu maddejjin għax 18 sena nafu x'inhuma il regoli tal-logħba u nittamaw illi ħajkun hemm f'tejn bilaterali ġdid ukoll bal unjoni Ma u ukoll li dan solvi l-kwistjoni ma' Siberja. Unbat dwar il vizi u l-aċċessibilità. Ħajkun hemm trattament fuq il-vjaġġar transkonfinali lej bej u lil min eh, Kaliningrad. Naħseb dinja aħbar tajba l-kull minnu ikun affettwat. Il-passi illi ser niftabu fuqhom ser ifissru illi żewġ pajjiżi ser iwettqu dan ir-reġim ta' eh, mingħajr visas. jekk il-persuni ma jekk kollomx ma' xulxin din qatt ma ħajseħ. Grazzi, Sur Post. Grazzi, President, Senjora Ashton. Għonek għet nitkelmu, mux biss dwar fatt li Putin u Sur Putin huwa kontra demokrazija. Imma il-fatt li għamil niftakru kif laħaq tela fil-poter. Kien hemm il-gwerra ġewwa ċeċnija u xamex u għamil xi ta' dan il-mandat kollu tiegħu bħala prim Ministru jekk inti tħares le kull ma għamel kien illi ma għamel passi blura fil-termini ta' demokrasija kien jekk tinkisbet ta' dak iż-żmien. Huma provaw juru xeħta iktar amikevoli lejn il-fija tal-dinja, iżda fil-verità ma sar xejn minn dan. Ma sar ebda ġitu progress aħna rridu elezzjonijiet demokratiċi u għal xejn inti għandek persuni illi babsu d-elezzjonijiet u jekk inti ħadd taqsi il-dawn persuni biex joqogħdu jgħidulna jekk sarrux kif suppost, ovvjament immus se jgħidulna l-fatti. Istess għall-Afrika per eżempju, u mbagħad kulħadd ta' parsi kien qed jikfi fuq eh, Gaddafi, fuq Mubarak u l-bqija. Iva, irridu istabilta fir-Russja imma dan ħajsir biss jekk ir-Russja innifisha ikollok stat ta' dritt l-stat demokratiku jekk il-attivisti għal drittijiet tal-bniedem huma mħarsa sew il-istabilta minar il-libertà hija xi ħaġa li ma tistax teżisti. Din hija xi ħaġa li tallimna mill-istorja u iżridu nitalmu u napplikaw anki għal ġejjini. Grazzi ta' sew sur posilt issa nandu għal sur Vigenin għal minuta. Sinjura xtin għal fiż minimitat li għandi nixinx għal attenzjoni għal żewġ kwistjonijiet. l għanna taħna aħna għanna għandna eh, tendenza li nizaw kull opportunità biex ikun evalwazzjoni ġenerali fuq kull aspett fir-Russja. Li mhux dejjem tgħinha għaliex din tagħmilna inqas ikkonċentrati fuq il-problemi speċifiċi. Importanti hawnhekk li nagħtu rekomandazzjonijiet tagħna u appoġġ għandhom qed igorru bil-problemi fil-elezzjonijiet fir ta' maw li lista li jmiss ikunu iktar lesti u preparati kif suppost biex l-elezzjonijiet ikunu ġusti u ħilsa. Aħna wkoll rridu narfu li minkejja il-fat li il-partit li qed imexxi probabbilment ser jirbaħ ir russija differenti l-lum li kienet u aħna rridu nużaw dan ir-ritmu li qabadna mhux biss biex nagħtu tort l-awtoritajiet imma biex inġeluhom li l approċċ tagħhom f'Marzu għal dawk l-istessin li qed jiġildu għal iktar demokrazija jrid ikollhom l-approċċ tagħna wkoll. Nixtieq ukoll nitlob ir-Russja biex dawn jingħaqdu mal-Unjoni biex jgħinu il- l-zona ta' ġirin komuni, il-koll għandhom interess ta' għandhom interess li jkun hemm progress soċjali fi żewġ pajjiżi u għandhom nkorroġixxu r-Russja dak speċjalment għal dik li hija l-tmexxija ta' s-sena d'ihla illi mhux tifluwenza ma tażini ma kontum kontribwixxi għal dak li se jsir f'Karabaħin u Transnistria eżempju. Nandu għal kaxijaj? Is-sinjor Anderkeni. Grazzi, l-ewwel net nixtieq infaħar l-ex Prim Ministru li qiegħed bħalissa eh, fil-galerija tismana. Aħna ħankunu qegħdin nivvotaw il-laħa ta' Putin u Medvedev tilfu l-elezzjoni, mux bis tilfu xie 80 post, id dumamma mamma kien hemm ksur tal- tal-liġi tal-elezzjoni u kienu ċari, ġew stabiliti mill-osservaturi dipendenti kif ukoll għol osservaturi russi diknar tal-elezzjoni. Il-babis tal-voti u l-bqija kollha juru bieċar illi l ċelebrazzjonijiet dwar elezzjoni ħilsa ma setgħux isiru għaliex id-dritt ta' ċittadini li jiġi jelef neħħa minna minna. E, kien hemm inħareġ jipprotesta u Mikhail Gorbachev l-ewwel u l-aħħar President tal-Unjoni Sovjetika ħeġġeġ li kun hemm elezzjonijiet ġodda. Aħna rridu nagħtu iktar attenzjoni għal affarijiet bħal dawn. Aħar ħaġa, Sinjur Ashton, għadha ser nitkellmu minqata l-mikrofonu tal-kellim. Su tabajaddi. Jena Nkol pala pala delegazzjoni ta' osservaturi barna l russja rajna li ma kienx hemm opportunitajiet ugwali, ma kienx hemm ġustizzja li sar relazzjonijiet u rajna lejn li ġiet kollha tal-partiti, l-kwistjoni tal-aċċess tal-medja tan kollu kien xira. Iżda nixin iġbet l-attenzjoni tal-MEPs oħra, kollegi tiegħi. Naħseb xan għamlu li nitolbu li jkun hemm elezzjoni oħra. Għasibx li dan huwa għal triq li għandna naqbdu mar-Russja Dak li għanna namlu huwa li naħdmu flimkien u naraw li l-elezzjonijiet isiru mod ġust u mod ħieles naqdel illi ma' waħrajn illi l-United Russia kellhom telf kbir eh, fil-elezzjonijiet il-maġoranza kostituzzjonali intilfet rigward demokrazija russa dan naħseb għamel progress memx maġoranza kostituzzjonali għal dan il-parti u xed nitkellem dwar il- partit innifsu imma inti fl-istess ħin għandek demonstrazzjonijiet fit-toroq illi juru r-rir russi innifisom mhumiex kuntenti b'dak li qed jiġri. Grazzi onorevoli Tabajdi, il-kellim li jmiss l-onorevoli Weigler. Grazzi. President, Signora Ashton, l net Nati merħba unek fil-parlament mistieden eminenti li għandu stennijiet gbar. Istur Mihajlo Kassiano illi jinsa prezenti għonek fil-gallerija. Irridu nirringrazzjaw in-nies bħassur Kassjana għal kuraġġ tagħhom. Ma rridux ninjorawhom l-iktar meta nitkellmu ma' rappreżentanti uffiċjali tal-Istat tar-Russja. Fil-passat aħna għamilna taħdidiet estensivi ma' rappreżentanti tar-Russja u nistgħu ngħidu illi aħna ma tkellimniex biżejjed mal-oppożizzjoni. Nittamaw, Sinjura Eshten, illi inti tgħidilhom illi aħna qegħdin nistennew iktar minn għandhom dwar dawn il-kwistjonijiet. Għaliex dwar Nagorno Karabakh ir-Russja tista' tagħmel kontribuzzjoni pożittiva. Grazzi, Onorevoli Weigel. L-Onorevoli Tenek, l-elezzjonijiet li kien hemm dan l-aħħar fir-Russja u rew illi kien hemm deteriorazzjoni tad-demokrazija, kien hemm frodi, fastidju, detenzjoni tal-dimostranti paċifiċi min-naħa tal-awtorità dan jurina illi l-elezzjonijiet mhux vera liberi u ġusti kif qal Putin. L-ebda partit lanqas l-oppożizzjoni il-Parnas ma setaw jirreġistraw biex jipparteċipaw f'dawn l-elezzjonijiet. Ir-Russja rridu nfakruha illi bħala membru tal-OSCE il-Kunsil tal-Ewropa jobbligada bil-liġi illi tissalvagwardja l-integrità tal-proċess. Trid ukoll twaqqaf il-korruzzjoni ukoll il-tbabbis fil-gvern u fl-istat kif jurina il-kas ta' Sergej Mazrinski illi wera il-frodi fiskali u bħala riżultat ġi torturat għal-mewt ġewwa il-ħabs. Grazzi, onorevoli Tanak, il-kellim li jmiss, onorevoli Molse. President, 10.000 persuna ħarġu fit-toroq jipprotestaw biex juru il mhumiex kuntenti il-moviment ta' din il-protesta mhux ser ikun b'saħħtu biżejjed biex ibiddel ir-reġim. Ovvjament, eh, kulħadd qed jitlob affarijiet differenti. Eh, qegħdin naraw illi irdu nevitaw li naġgħu nispiċċaw fejn konna fid-disajnijiet. Dak li għandu x'jaqsam l istender demokratiku wieħed jista' jkejjel ir-Russja bl-standards Ewropej sa ċertu punt. Huma għandhom 60 sena ta' era sovjetika. Putin sejjer ikejjel l-sforz tiegħu fir-rigward tal-dimostranti. Grazzi, ser Nikkonkludu dan ir-round l-Onorevoli Sinclair. Grazzi President, Signora Ashton. Jiena kelli nitlaq mill-kamra għal moment għaliex kelli telefonata minn mill-konsistenza tiegħi. Inti minn tintx inti popolari hawnhekk 23 membri inqas minn 4 u ma tridx tirrabjani għaliex aqas jien ma nibqa' niġi hawnhekk meta jkun hawn inti. Jiena xtaqt ngħid xi ħaġa dwar ir-Russja hija sitwazzjoni serja u turi il-limitazzjonijiet. Ir-Russja isa ors kbir irrabjat u qegħdin nippruvaw nagħlmuh il dan l-ors kif għandu ġipruħu. Iżda l-Unjoni Ewropea xtaf dwar il-responsabilità demokratika. Jiena nemmen illi Dan huwa fenomenu temporanju. Dawn huma realtajiet li inti ma tista' tagħmel xejn dwarhom aħna nistgħu nitkellmu magħhom imma huma jistgħu jagħmlu li jridu dan juri kemm hi limitata il-pożizzjoni tagħna. L-istqarrija ta' Sinjura Sinclair tagħlaq dan ir-round għal proċedura catch DI u issa nixtieq Ngħaddi l kelma l-Sinjura Ashton biex tkun tista' twieġeb għal kummenti kollha li saru f'dan id-dibattitu. Sinjura Ashton, hekk jogħġbok. Grazzi President. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja lil kull min ħasem f'dan id-dibattitu. Il-messaġġi li ntbagħtu biċ-ċar ser naddihom fil-laqa mal-presidenti Aħna ser nitkellmu dwar l-elezzjonijiet u li sur kellim nixtieq ngħidlu illi aħna qed insegwu il-każ Magnitski mill-qrib għaliex huwa każ problematiku kif qalu. U importanti li l-membri jkunu jafu li aħna ser niltaqgħu ma' soċjetà ċivili u l-forum il-ħamis u hemmhekk ser ikun opportunità biex niddiskutu avvenimenti li ġraw dan l-aħħar ukoll ir-relazzjonijiet bejnietna Aħna dejjem niddiskutu l-obligi internazzjonali li għandna meta niltaqgħu fis-summit. L-istaff tiegħi iltaqa' ma' l-ex Prim Ministru Kaġadov jinsab hawnhekk, jingħaltqgħu tqajt miegħu f'Lulju u nista' nara fil-li jinsab preżenti hawnhekk illum. Hemm bosta diskussjonijiet li dejjem jitqajmu fil pereżempju l-każ tal-Ġorġa Hemm punt importanti wkoll li jagħmlu l-istati il-membri hawnhekk dwar l-Iran iva dina li hija kwistjoni kbira ħafna u jiena niddedika ħafna ħin biex nara kif nistgħu navanzaw. Ir-Russja hija parti mill-3 plus 3 u taħdem miej kollaborazzjoni biex nissibu modi ta' kif l-Iran, ta' kif nikonvinċu l-Iran biex ma tibqax issegwi l-politika tal-armi nukleari. Dwar il-viċinat komuni, aħna nitkellmu l-kwistjoni, nitkellmu dwar il-kwistjonijiet tal-Transnistria u Nagorno Karabakh. U importanti immens illi anke hemmhekk nagħmlu progress. Jiena kont imħasba ħafna meta mort fl-Armenja u fl-Azerbajġan dwar kemm mi nervuża s-sitwazzjoni u r-Russja jista' jkollha rwol hawnhekk biex tnaqqas din it-tensjoni u ssib soluzzjoni. Il-punti li tqajmu juru li aħna nieħdu demokrazija bis-serjetà u nistennew il russja tagħmel hekk ukoll dawn huwa punt importanti immens dwar is-Sinjora Sinclair jiena ma rridx eh, noffendik, eh, ma skużawni, ma tinsabx hawnhekk. Grazzi, Signor Ashton. Irċevejna sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni biex nagħlqu dan id-dibattitu min-naħat tal-ħodor naħa tal-Soċjalisti Demokratiċi, il-Liberali, il konservativi Riformi